Pan Przewodniczący. Dziękuję. Good afternoon. Before opening after... Well, of Sinar Tayeb qabel niftu id-dibattitu, nixtieq nilqa lill-Kummissarju Barnier u nixtieq eh, nagħtih il-komplimenti tiegħu r-riżultat li rċeva ġimgħa l-oħra f'Bukarest, riżultat tajjeb immens għal eh, partit tal-IPP Proset. Tajab. Nibda għalek billi nagħti l-merħba uffiċjalment u inkomplu bis-seduta tagħna. U l-ewwel dibattitu huwa dibattitu fuq is-swieq fl-istrumenti finanzjarji direttiva 2004-39-ċe. U rapport e. u koll dwar l-amendi ta' regolament ta' l-emir fuq derivativi tal-OTC il kontropartijiet ċentrali ċentrali u anka repozitorji tal-kummerċ. Se nibda billi nati l-kelma l-rapporter Marcus Ferber. Għazzewċ rapporti għandek erba' minuti. Grazzi ħafna, President, Komissarju, kollegi. Naħseb permezz ta' dibattitu tagħna llum fuq MIFID, aħna qegħdin nitkellmu fuq il-leġiżlazzjoni prinċipali ta' dawn is-swieq. Aħna nippruvaw nirregolaw il dawn is-swieq minn flok il-prodotti individwali bħalma minna fil-passat fil-qosor. Ix-xogħol ma ma marx kollu tajjeb sissa kellna s-seduti, tkellimna mal-partit kollha interessati, u anka għabbażi ta' din il-konsultazzjoni, u mbagħad eh, fassalna ċertu dokumenti ta' abbozz biex sa fl-ħarada naslu għal-vot fil-plenarja. ċertu punti żgħar mela struttura tas-suq l-ewwel nett. Irridu nżommu f'moħna li f'dawn is-snin reċenti kien hemm bidla f'dawn is-swieq finanzjari, però fl-interess tal-Parlament illi jiżgura illi l-kummerċ kollu li jsir f'dan il-qasam huwa soġġett għar regoli u għalhekk li aħna rridu faċilitajiet organizzati Meta nitkellmu mbagħad fuq transazzjonijiet u interazzjoni mal-klijenti, hemmhekk ser ikun hemm l-eżekuzzjoni xirqa ta' dawn. Jiena naħseb illi bekk qegħdin niżguraw ukoll illi dawn il-prodotti tal-OTC inkunu nistgħu negozjawhom tajjeb taħt il-mifid xi ħaġa li ma nfassizzajniex fuqa kienet il-high frequency trading, kummerċ ta' high ta' frekwenza għolja dan dan huwa qasam naqra ta' periklu fej jista' jkun hemm manipolazzjoni u sfruttar u għalhekk aħna nixtiequ li jkollna regoli stretti u jkun hemm perjodi minimi wkoll kun hemm testijiet għatta posta biex nkunu nistgħu naraw ukoll l-istrutturi. U uh, biex ikollna prezz minimu struttura tajba tal-prezzijiet. Kwistjoni oħra li nixtieq nitkellem dwarha. Teil bei wahren Terminmärkten so einzuschränken, dass wir nicht einem Huma l-spot markets. Aħna xtaqna li naqsuhom dawn biex ma nkomplux noħolqu ħafna regoli li morru kontra xulxin u dawk il- pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw ma jkunux jistgħu jispiċċaw biex ma jkunux jistgħu jixtru l-ikel. Ġifri aħna x'aqna nieħdu approċċ differenti biex nipprovaw ma nipperikolawx l-ekonomija ma jkollna ċertu limiti għal pożizzjonijiet huwa hekk li qed nippruvaw nagħmluha. Però dawk li jistgħu juruna dejjem għal dawk anzi li jistaw juruna li verament għandhom bżonn il-prodott, Ġifieri jkun hemm sistema ta' checks ukoll. Ġifiri mhux jaqbdu huma u jagħmlu kif iridu. Nitkellmu wkoll fuq il-ħarsien hawnhekk fuq l-investituri. Il-ħarsien tal-investituri tagħna. Ġifri dejjem nieħdu f'konsiderazzjoni interessi ta' gruppi differenti Mhux kulħadd għandu bżonn ta' aċċess għal prodotti komplessi dejjem inħarsu lejn il-gruppi ta' mira li dejjem narfu iktar nifmu s-sitwazzjoni, ir-rekwiżiti xirqa U hemm bżonn li jkollna wkoll is-sussidjarjetà ġifieri l-istati membri jkunu jistgħu jużaw l-istrutturi xierqa biex ikunu jistgħu jagħmlu t-tibdil li jkun hemm bżonn. Jiena naħseb li aħna sejrin fid-direzzjoni tajba, iż-żmien qed jafas nixtieq nirringrazzja dawk kollha li kienu involuti din kwistjoni komplessa ħafna. Ġifieri dispjaċini kelli biss erba' minuti biex nitkellem fuq dan is-suġġett illum hawnhekk, però grazzi l-kollegi kollha, grazzi lill-Kummissjoni tar-rwol tagħha f'dawn l-aħħar xhur u ġimgħat u nittama li jkollna vot b'saħħtu għada fil-plenarja għada ġifieri li nkunu nistgħu nibdew in-negozji tagħna mal-Kunsill biex inkunu nistgħu nikkonkludu dan ir-rapport tant importanti mara mela kemm jista' jkun grazzi. Grazzi tassew u issa nixtieq ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Barnier. Għannom tal-Kommissjoni, grazzi ħafna, Sur President, wara f tajjeb lil kulħadd. kulħat din kienet ġimma ta' suċċess ħafna fil-Bukarest, anki d-dibattit li kellna l-ġimgħa l-oħra. Qed nitkellmu fuq din il-kwistjoni bħalissa, kwistjoni prinċipali bħal madna kemm smajna kwistjoni importanti fil-aġenda tagħna ta' dan regolament. Jiena tkell bat ukoll dan id-dokument lill-gvernijiet, il-kapijiet tal-gvernijiet U fil-fatt żammejt il-ħafna nies eh, kellhom ħafna x'jagħmlu. U dan huwa dan kollu riflessjoni ma' dak ta' dak li konna għadin naħdmu fuq u anka rigward miżuri fis-settur bankarju biex bekk niżguraw li fiħdan is-swieq kollha finanzjarji ikonna l-kontabilità u ċertezza u anka sigurtà għal dawk li jinvestu, għal dawk li jridu jfadlu. U biex l-affarijiet ikunu ċari mhux ikun hemm it-toqob fil-leġiżlazzjonijiet tagħna. U dejjem fiħdan is-suq waħdini. Walakin għan nixtieq nirringrazzja Markus tal-impenn tiegħu biex eh, niprofaw dejjem immexxu l-qudiem dan it-triangolu malajr kemm jista' jkun. Mela dwar ir-rapport issa, l-abbozza dan ir-rapport. Dan eh, juri wkoll il-pożizzjoni tagħna l nett dwar l-istruttura tas-swieq. Il-Kummissjoni kif ukoll il-Parlament tixtieq tiżgura li l-kummerċ kollu, negozjar kollu, jekk ikunx bilaterali jew multilaterali, għandu isseħ b'mod trasparenti u f'ambjent trasparenti. Qed naraw definizzjoni tas-suq eh, bazat anka fuq dawn id-derivativi tal-OTC. Jina lest ukoll nilqa' ċertu Dija toħra fuq l-OTFCs u koll rridu namlu evalwazzjoni u koll ta' dawn l-emendi kollha però dawn huma l-proposti tagħna u jekk aħna nillimitaw il-kummerċ multilaterali għal dawn is-swieq regolati biss u anke dawn it-tip ta' pjattaformi dan ifisser illi rridu ninsew riforma ta' situazzjoni li għanna bħalissa li kieku tħalli ċertu negozjanti illi jaħdmu ma' ċertu investituri minar maħat tkun jista' jintervjen ġridu noqogħdu attenti ħafna eżattament qabel Noqdu attenti ħafna qabel naqbdu u forsi nitkellmu fuq dawn it-tip ta' restrizzjonijiet. It-tieni punt mela dwar il-kummerċ ta' high frequency. Sinjuri, jekk aħna rridu ninkoraġġixxu tranzazzjonijiet unbat eh, dejjem nitkellmu aktar fuq it-trasparenza, irrid ikollna regolamenti aħjar u regoli aħjar għal dan it-tip ta' kummerċ. Għaliex hawnhekk huwa punt ċentrali ħafna permezz ta' daw il-faċilitajiet naħseb li għandna l-istess tanijiet f'dan il kuntest u dan id-dokument jgħina biex neġgħu nħarsu dan it-tip ta' kummerċ u regoli li hemm għal dan it-tip ta' kummerċ u jiena bħalma diġà qed jiena nista' nifhem illi hemm il-bżonn pereżempju ta' aktar likwidità. Però jridu nkunu ċerti illi nevitaw riski sistematika għas-swieq. Aħna ħdimna bisħieħ biex innaqsu dawn it-tip ta' riski fis-settur tal-banek u żgur li għandna nkunu ambizzjużi daqshekk ukoll meta nitkellmu fuq is-swieq finanzjarju għalhekk aħna l-Komissjoni għamilna bosta proposti flimkien ma' regoli speċifiċi wkoll biex eh, l-partit interessati ikollhom ukoll kontabilità tagħhom. Irid ikun hemm komunikazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti u li u dawn irdjuru l-impen tagħhom. Darba nixtieq nirringrazzja ħafna l-Markus biex Anka għalix inti suġġerejt li nżommu daw il-punti fil-dokument u jina ngħid li aħna ser nibqaw bħala kommissjoni niddiskutu anka dan kollu fora internazzjonali biex dejjem nippruvaw nilħu standards komuni għal kulħadd sa fl-aħħar meta nitkellmu fuq derivattivi tal anka il-komoditajiet dawn għandhom xaqs mal-konsumaturi fil-ħajja ta' kuljum. U nafu li fċertu pajjiżi li qegħdin jizviluppaw li jintaffettwaw wkoll is-sigurtà tal-ikel għal ħafna mill-popolazzjoni dan itkellmu dwar l-ikel u eh, hemm ħafna diffikultajiet li dan jista' jqajjem rigward l-ikel f'ċertu pajjiżi din situazzjoni li hija inaċċettabbli. Jiena rrid nesprimi biċ-ċar li jiena nappoġġa s-suġġeriment tiegħek biex inħallu kumpaniji kummerċjali jużaw swieq bħal dawn ukoll f'dan il-każ. Nintroduċu sistema anka għal imprizi minn pajjiżi terzi Għawnek jena nuħbieċina ra li jinti appoġġajt il-proposti ta' nujna nasib li dinja dan għal aħjar mod biex nizgura li kunem regoli effiċenti anka għal-swi internazzjonali. Palma diġa et u koll. Embżon illi inħarsu u koll fil-kontest tal-G20 u anka fil-frontiera finanzjarji. Dan huwa dibattitu importanti. U forsi nsemmi xi ftit kwistjonijiet oħrajn li hemm bżonn inħarsu lejhom ukoll irdu noqogħdu attenti ħafna. Fejn titħolli spekulazzjoni. Trasparenza hija importanti ħafna. Ma rridux inħallu ċertu operaturi illi jaħdmu mingħajr trasparenza li tukonna l-istess livell ta' trasparenza mingħand kulħadd anke jekk jużaw teknoloġija differenti u huma minn huma huma x'tip ta' investituri huma. Qasam importanti ieħor huwa illi nħarsu l-investituri, l-protezzjoni tal-investituri irridu ntejbu l-kondizjonijiet għalihom irridu niċċaraw l-irwol ukoll u l-interessi finanzjari tal-partijiet kollha. Għalhekk illi nitkellmu fuq li per ma toħroġ informazzjoni dwar it-transazzjonijiet. Skużawni li toħroġ l-informazzjoni dwar it-transazzjonijiet. Jew li kun hemm projbizzjoni li jirċevu ċertu informazzjoni. Naħseb li dan huwa l-mod ta' kif li kun hemm l-informazzjoni huwa l-mod li kif ikollna investimenti tajbin. jridu noqogħdu attenti ħafna anka speċjalment fil-konfront ta' strumenti li mhumiex konsidrati bħala komplessi. Jista' ikollna riskju wkoll li prodotti mhux daqshekk tajbin ikunu qegħdin jinbijaw lill-investituri sa fl-aħħar. Naħseb li għandna bżonn ta' kompetizzjoni tajba fl-ambjent tas-suq jekk verament ħalli kollna eh, suq waħdini u nipprova nevitaw li jkun hemm riski u anka il-dejjem il-periklu tal-monopolju għalek rapporter sinjuri jena dan li xtaqt nejdilkom nikkonferma li jena lest li nkompli naħdem fl-imkien mal-parlament biex nipprova. Inkun ambizzjuż kemm jista' ikun fuq kwestjoni daqshekk importanti bħal mija il-mifid. Flimkien insibu bilanċ biex niżguraw illi l-investituri jerġa' jkollhom il-konfidenza tagħhom f'dawn regolamenti. U m'għandix dubju illi ser jkollna suċċess. Grazzi ħafna, jgħid il-President, għannom tal-industrija tar-riċerka l-Kumitat tal-Enerġija l-Onorevoli Kramer der Industriebetroffenheit der Finanzmarktregulierung. Ich spreche im Namen des Regolament, f'dan regolament, jena imħasseb eh, rigward l-industrija u fil-fatt qed nitkellem għannom tal-Kumitat tal-Industrija. Hemm bżonn li jkun hemm ir-regoli. Però l-proposta oriġinali tal-Kummissjoni setet waslet biex kumpaniji u negozji, speċjalment uh, eh, industriji żgħar Ġermaniżi, kooperattivi, jiġu trattati bl-istess mod bħal banek. U din ma kienx tkun xi ħaġa tajba minħabba l-ambitu wiesa tal-interpretazzjoni illi kienet introduċiet il-Kommissjoni ma minħabba li ma kienx hemm definizzjonijiet ċari. Jiena naħseb li kumpaniji industrijali għandhom ikunu trattati b'mod differenti mill-banek. Għaliex dawn il-kumpaniji ma jinvalvux per eżempju fil-spekulazzjoni mhux bħal banek ma xi ħaġa li jagħmlu. Uma huma jippruvaw iħarsu l-interessi ta' negozji tagħhom fil-futur. Ġifieri rigward il komitat aħna nixtiequ nirringrazzjaw il kulħadd tax li sar. Grazzi ħafna u issa il-gruppi politiċi fisem l-IPP Onorevoli Stolojan. Grazzi, Sur President, l-ewel net nishtiq nat il-komplimenti tijaj l-Onorevoli Ferber għax-xogħol tiegħu għall-ħidma tiegħu dawn iż-żewġ rapporti ġew appoġġjati mill-membri kollha tal-likon. Aħna qed nistennew li ħafna nies ser jivvotaw ukoll eh, favur dawn iż-żewġ rapporti. Il-leġislazzjonijiet li qegħdin nitkellmu dwarhom ikopru wkoll ċertu nuqqasijiet illi hemm attwalment. Kafejn jitlu pereżempju d-direttivi fil-pajjiż tiegħi fir-Rumanija Kien hemm skandlu kbir anke minħabba li kien hemm kummerċ fil-strumenti finanzjarji b'mod anzi fuq suq li ma kienx trasparenti, ma kienx hemm ċertezza u l-investituri tilfu ħafna flus minħabba dan l-iskandlu. U eh, inti lef ħafna kredibilità u koll dawn it-tranzazzjonijiet fil-fatt ma kellhom lebda konnessjoni mal-borza. L-investituri għalek laqas fil-fatt għandhom wis ċans li jmorru l-qorti f'każijiet bħal dawn. U għalhekk jiena ser inkun qed nivvota favur dawn iż-żewġ rapporti. Għaliex dawn is-swieq li jinvolvi dawn tip ta' derivativi bħal OTC u pjattaformi tal-swieq tal-istrumenti finanzjari għandhom ikunu regolati u aktar trasparenti u anka l-interessi tal-investituri irridu nħarsuhom. Tajjeb għaw mistoqsija għalik minant l-Onorevoli Martin. Tista forsi twieġeb? This is behind you. Okay, so please, Mr. Martin. Jek joġbok, sir. Martin, għandek il-mikrofonu. Kollege, ich hab mir Interessen aus. Grazie. Jina smajt b'interess u breqa kbira lejn il-kommenti illi li saru u l-mistoqsija tiegħi din li ġej. Il-għala il-grupp tiegħek aċċetta l-kompromess rigward il-Kummissjoni. Nasab u għajt il-ġabla fuq saqaj kemm xejn, kemm hemmhekk kemm xejn u xekk Thank you. I'm not so clear. Grazzi. Min jekk fimtiex il-mistoqsija tiegħek. Naħseb li hija proposta regolament tajba li saret mill-Kummissjoni u jiena lest nappoġġa din il-proposta hawnhekk fil-Parlament. Dziękuję bardzo. W imieniu grupy Grazie ħafna lilek. Fisem. Lesson D, l-Onorevoli Gobbles. Sir President, għandi zux minuti biex ngħid li l-grupp tiegħi jaqbel mal-proposta l-kompromess li tina aktar trasparenza ir-regolaturi għandhom iktar lokal intervent biex jevitaw spekulazzjoni li ġib il-ħsara. L-interessi tal-konsumatur kull ma jmur se jkunu iktar imħarsa. Ek ser ikonna trasparenza ola fuq prezzijiet u koll iżda permessa sussidjarjetà hemm zli differenti fl-istati membri. Klawżula ta' reviżjoni sejra iġġiel il-Kommissjoni li tkollha monitoraġġ l iżvilupp kif ukoll illi tagħmel tiswijiet ċala darba dawn ikunu meħtieġa. Neħtieġu nibnu ostakli għall-espekulazzjoni fuq l-ikel komoditajiet jieħtieġ li jkun hemm pubblikazzjoni ta' pożizzjonijiet u ammont ta' pożizzjonijiet li jista' jkollu grupp. Jista' din introduċu wkoll regoli fuq it-trading bi frekwenza għolja. Kif tista' tistabilixxi l-prezz tas-suq meta jkollok trading li qed isir permezz tal-computers palissa bil-millisekondi ftit ieħor ikun qegħdin naħdmu bin-nanosekondi. Dan it-tip ta' trading ma jġib ebda l-likwidità l-suq 80% tal-ordnijiet jeżistu biss għal ftit sekondi. U trading b'frekwenza għolja jisarraf għal 80% fċerta fil-fat. Iżda jek tara l-ordnijiet li jiġu eżegwiti ikunu 20-25% fil-mija tal-ordniet fuq il-borza li swaqqaf, ħessrem din it-tip ta' trading sejra tejn il-kommerċ u twaqqaf lil dawk li din jagħmlu din l-espekulazzjoni għal profit tal-medda qasira u jkun hemm ġej tal-ekonomija reali. Grazzi ħafna fisem il-Liberali Demokratiċi Oli Schmidt, għal żewġ minuti. Herr Kommissionär, jag Marcus Ferber fra. Grazzi. Nix nirringrazzja lil Marcus Ferber għal ħidma kostruttiva tiegħu. Suġġett komplikat u qed tekniku ferm. Il-Parlament irnexxielu jaqbel fuq kompromess bilanċjat, kompromess mill-laqwa, es għadin nerġgħu nibnu bażi biex nibnu il-fiduċja ta' ċittadini tagħna lejn is-swi finanzjarji fassalna regoli għat trading bi frekwenza għolja u naqqasna il-riskju ta' sfaxxar għal dak li jum trading mhux ikkontrollat. Edin uħol u s swi li għamlu sens anki għal l swi nazjonali bħal dak s-vedis edin inħarsu dawk il-prodotti ta' tfaddil għażla aktar wiesa, kompetittività ola, swieq finanzjarji ferm iżjed b'saħħithom. Fir-rigward ta' l-offer inducement. Donna id-direttiva ma kienieċ bizzejiet biex inwaffu dik l-imġiba aggressiva. Jiena bħala deputat liberali nara illi hawnhekk problema, Onorevoli Goebbels Din il-proibizzjoni ġeneralizzata għal dawn it-tipi ta' mġiba mhix tajba, mi tajba xejn. Aħna nixtiequ li pajjiżi bħal Renju Unit li jixtiequ regoli iżjed stretti jista' iva jkollhom dan, iżda proibizzjoni ġeneralizzata fl-Ewropa kollha tfisser illi dawk li għandhom salarju baħx mu se jkollhom konsulenza b'xejn meta din nitrattaw dwar investiment u għal-dastant hemm riskju ta' esklużjoni mis-suq. L-offerta anke permezz tal kompetizzjoni tiġi offerta lill konsumaturi kollha din hija essenzjali għal ħarsien ta' dawk il-prodotti ta' tfaddil u lill konsumaturi Grazzi lill onorevoli Ferber u l-Shadow Reporters Kollha. Grazzi. Fissem il-partit tal-ħodor l-Onorevoli Sven Giegold. Iva, kollegi. Grazzi tal-kooperazzjoni li kienet fil-bicċa kbira tajba fuq dan ir rapport Aħna irnexxina f'bosta oqsma intemmu dik li proposta tajba minn ħadd l-Kummissjoni. Se jkun hemm iktar trasparenza fl-istruttura tas-suq, se jkun hemm iżjed trasparenza fid-direttivi taħt il-MIFID, id-deċiżjonijiet għal dawk li huma trading ta' frekwenza għolja jmorru ferm iżjed lil in minn dak illi kella f'moħħa u kienet appuntu proponiet il-Kummissjoni. Anki l-ammont ta' kjass li ġie ġenerat minn dawn ir-rapporti anke fuq il-punti tal komitetajiet juri l-importanza tar rapporti juri l-importanza tar regolamenti xorta waħda fadlinna nal u lakuni u nittamaw il plenarja sejra tippermetti kif ukoll it-trialogu illi din il-ħidma issir titlesta. Nilqa anki l-appoċ il-Kummissarju Barnier tal-pozizjoni tal-Parlament. Dak li forsi fadallu xisir u marbut mal-protezzjoni tal-konsumaturi. Iżda fuq il-pariri li tat il komissjoni fadal iva xisir. L-interess tal-konsumatur mhuwiex l-ola priorità iżda i il-privat il-commission li wieħed jieħu fuq dawn it-transazzjonijiet u sfortunatament intilfu ħafna flus Franza, Spanja, l-Italja, il-Ġermanja saħan sitra wara l-kompromess li ntlaħaq mhux sejr ikun hemm bidla kbira. Il-Komissjoni xorta waħda sejra tkun titkompli taħdem għaliex is-sussidjarjetà mhijiex dostant saħħitha. L-Honorable Swinburne. Grazie, xtani grazie l-rapporter il-kollegi kolla ta' din il-ħidma li saret fuq il-dossier. Wieħed mill-osma ktar importanti ta' mifid l-estensjoni ta' rekwizita ta' trasparenza fi żmien ta' diffikultajiet ekonomiċi seri kontent li kulħadd tinaqad bleħen wieħed biex nagħtu appoġġ lil test illi jagħti saħħa lil suq tal-bonds u l-isma. Ek kif hemm rekwiżiti għolja għal kapital, l-imprizi rridu jħarsu b'nazi oħra biex jiksbu l-flus li lien mill-banek. Il-suq tal-isma wieħed minnhom. Iżda l-istruttura Ewropea trid tappoġġa dawn il-bżonijiet u rekwiżiti ta' trasparenza jridu jkunu mfassla apposta biex iħeġġu l-investiment. Nemmen li t-test tal-Parlament jagħmel appuntu dan u għandna ninformaw lil diskussjonijiet tal-konser bl-istess mod. Iżda jiena diżappuntata li ma rnexxinniex sa issa nilħu ftehim politiku biex nigarantixxu l-ogħla livell possibbli ta' protezzjoni għall-investiment lil ċittadini kollha. ċerta stati membri jistgħu jagħmlu proibizzjoni iżda hija taħassra il grupp tas soċjalisti u oħrajn lest jħarsu il-modelli tal-banek il-presidenti waqqaf l-kellima u jitloba titkellem iktar bil-mod l-istat tiegħi qiegħed fit-triqtu lejn proibizzjoni kompluta ċerta li ħajkun hemm stati membri oħrajn li segwu fil-passi tagħna. Hemm l-impressjoni illi mifed torbot biss ma' l-trading ta' frekwenza għolja u dak li għandu x'qasam mal-ikel. Iżda għandna ħafna ħidma wkoll li kienet marbuta mal-protezzjoni tal-konsumaturi. anki dak li għandu x'qasam mal-algorithm testing, u bosta proibizzjonijiet oħra li huma miżuri ta' skrutinju li mhumiex ta' ħsara l-innovazzjoni teknika iżda jagħtu salvagwardji għal dastant għandu jkun hemm invest investimenti b'konfidenza il għaliex ikun hemm ċerta sigurtà. Nittama li jkun hemm appoġġ l-introduzzjoni ta' sinkronizzar għal sistema waħda L-uniku mod ta' kif ikonna sistema ta' sorveljanza nija regolaturi u l-parteċipanti kollha i jekk kulħadd jiġbed l-istess ħabel. Għawnek għedin niprifaw nħol u ambjent pozittiv għall-investuri kollha gbar u żar. Grazzi. Dziękuję bardzo. Jako następny... Grazzi. Fisem... E laqda nordika tal-xelluk Jürgen Kloite. Grazie, xin ringrazzjar il-kollegi għal-kooperazzjoni e mill-laqwa, specialment l-Onorevoli Ferber il-għaliex ħdimna b'mod miftuħ u ġust li sfortunatament mhux dejjem il-każ. Iżda din ħidma kienet waħda illi waslet għal riżultati. Nixtieq nitkellem speċjalment hawnhekk dwar l-ispekular fuq l-ikel Il-rapporter kien lest jaċċetta bosta ideata. Ma kienet situazzjoni faċli, iżda dejjem kien tajb li jkun hemm l-involviment tal-NGOs. Ila għaliex din hija kwestjoni importanti ħafna dik tar regolamentazzjoni ta' swi finanzjari. Doza tar realtà għal Parlament ukoll. Xina baranki ma' Sven, għamilna pass importanti l-qoddim f'dak li hu l-ispekulazzjoni għal prezzijiet tal-ikel. Forsi fadal xi lakuni iżda l-esperjenza wkoll tejna biex nagħmlu tajjeb għal dawn il-problemi. Dwar xejn nistgħu żgur nappoġġaw dan il-punt. Aħna żgur irnexxinna nilqu riżultati pożittivi ferm. Nista' naqbel ma dak li jintqal sa issa. Forsi fadal xi ftit finar u fadal anki emendi u naraw eżattament ġoħroġ minnhom. Europa volnux. Grazzi ħafna. Fissem l-Europa għal-Helsin u Demokrazija, Roger Helmer. Sur President, ir-Renju Unit għandu 36% tas suq finanzjarju Ewropew rwol importanti għaflow tissi Ewropej kif ukoll għal flus interbankarji u l-iskambju tal-valuti. Dawn din hija attakk fuq din il-pożizzjoni, regolamentazzjoni mikro bħal din sejra toll il-prezzijiet u l-prodotti jew tissi ħajkunu inqas importanti u dawn il-koll hawnhekk nafuħu u puntu bekket jagħmluh li jkun hemm lura l tisif fuq l-iskambju l-Unjoni Ewropea terġa' tikseb kontroll jkun hemm limitazzjoni tal-indipendenza kif ukoll tal-kritika rapport MIFID qed jisħaq li qed jipprova jeleb il-lakuni l-impatt tiegħu fid-dinja reali se jkun appuntu l-oppost. Qegħdin ninforzaw li min kummerċa ħaj jitħlu fi ġlieda għat-tabla ħabel kontrol regolaturi il-kummerċ jiċċaqlaq skont fejn ikoll iktar ħieles Dan il-parroċanizmu ser wassal fid-deklin ta' zona euro. Edin inkomplu inwaqqaw il-ġabla fuq saqajna u fuq il-Belt ta' Londra. Berlin, Brussel, Pariġi jobodu lil Londra u bekk qed jagħmlu dan. Grazzi ħafna. Issa għall-independenti l-Onorevoli Martin. Roger, Roger, Roger, und das meine Roger, Roger, Roger. Dawn il-kommenti ma kienu xejn ħlief għawni il-belt ta' Londra titkellem. Dawn il-kommenti ma nix nambuhom eja niftakru x'għamel x'għamel il-Kummissarju McCreevy appuntu l-pożizzjoni dwar MIFID u hawnhekk il-maġġoranza qed tgħid li le. Din mhix l-aħjar soluzzjoni. Sa dan it-tant Tnejn, tlieta, ma nafx eżattament kemm il-biljun euro intilfu minħabba nuqqas ta' regolamentazzjoni. Mifid hija ħbar tajba, iżda xorta waħda mhix biżejjed. Iva law tisi iżda għatem wisq possibiltajiet. U tassew faċli illi nevitaw dak li jilħaq il-G20 fxar ta' s ma rnexxilniex. Nilħu l-anijiet inizjali tagħna. Ma nafx kif is-soċjaldemokratiċi ċedew fuq dan il-punt. Is-sistema ta' inċentivi i l eh, tal-problemi kollha jekk inti tippremja mġiba ħażina Tizra dak li taħsat, grazzi. dal-xik Grazzi ħafna, issa, kellima oħra. Zewċ minuti, għall-Onorevoli Gal Peltz. Grazzi, Sur President. Nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Ferber għaż-żewġ rapporti ira għaliex hija ħidma ta' kwalità għolja ferm. F'dan iż-żmien ta' kriżi huwa ċar kemm hemm nuqqas ta' trasparenza fis-swieq finanzjarji u kemm dawn il-prodotti mhumiex trasparenti. Il- ħolqien ukoll ta' loki ġodda fejn wieħed jista' jagħmel dan it-tip ta' kommerċ bħal trading permezz ta' algorithms eh, fuq li anki bi frekwenza għolja bil-computers. Aħna rridu nirreaġixxu għal dawn l-iżviluppi għal ġid tal-ċittadini tagħna, għal ġid tal-professjoni bekk jien nilqa' l-proposta li sejra tkompli saħħa ħos armonizza l-attivitajiet ta' l-investiment il-provvedituri tas servizz kif ukoll il-kompetenzi tal-awtoritajiet kompetenti b'enfasi speċifika għal kooperazzjoni transkonfinali huwa tassew importanti l awtoritajiet ikunu kapaċi jelbu impatti fuq is-swieq mhux mixtieqa jew teddit. Jiena puntwal dan il-għan favur it-tisħiħ tar-wol tal-leżma fil-qafas propost irridu nżommu d-majnejna illi trading ta' frekwenza għolja jista joħloq riski anki fi żamma ta' likwidità tas-swieq dan huwa speċjalment minnu fi situazzjoni ta' kriżi għal stant l-emendi huma importanti emendi li jiprovdu garanziji organizzattivi fejn jitlu anki il-postijiet tal-kummerċ ġela darba l-access għal fondi minnaħat tal smis sar diffiċli u jistaw ikomplu ifittxu, jisibu diffikultajiet fiċfiċija tagħhom għal fondi importanti li jkun hemm ħruġ ta' likwidità għal l-SMEs. Jiena naqbel ma l-isqarija ta' Sorbonje il-iswiq finanzjarja għandhom servu l-lan tal-ekonomija reali u mhux bil-kontra. l aktar rapport, jiena favorih, grazie. Dziękuję bardzo. Teraz e, minutę. Grazie ħafna. Minuta u nofs għal Pervenche Beres. Grazzi, Sur President, Komissarju, il-Parlament Ewropew, permezz tal dan il-rapport sejrin nitalmu l-ewel, jew l-ewel ftit lezzjonijiet importanti mid-direttiva MIFID. Edin nitkellmu dwar xaġa li tifetwa kważi t transazzjonijiet finanzjarji kollha f'suq regolamentat, danu dak li din nippruvaw nagħmlu permezz ta' dan it-test. Trading ta' frekwenza għolja li tippermetti 50 sekondi li jsiru dawn it-tip ta' tranzazzjonijiet issa se jkun regolamentat b'mod ċar ferm prassi abusivi marbuta ma' dan trading ta' frekwenza olja ta' ċerta spekulaturi li għandhom aċċess għas-suq li jistgħu jiksbu profitti olja sa fil-ħar siġu regolamentati. Dan huwa pass importanti l-qoddim biex ikun hemm xkiel għal din l-attività u l-finanzijier ġew morru lura bħala servizz għal l-investimenti għal medda twila Dan huwa rapporti li bħala Parlament Ewropew nixtieq nippruvaw naħdmu sabiex nelbu s-sitwazzjoni kera anki dik tal-ispokolazzjoni tal-prodotti tal-ikel illi għandha effetti diżastrużi fuq ċerta swieq emerġenti. Ir-reperkussjonijiet ta' destabilizzar huma kull ma jmur iktar ċari specialment f'dak li għandu xaqsam ma' suq ta' komitetajiet tal-ikel. Bekk permess ta' dan ir-rapport se nkun qed nagħmlu pass il qudiem għaliex qed ikollna l-introduzzjoni tal-limitazzjonijiet għal pożizzjonijiet li jistgħu jieħdu l-investituri. Anki issa eżma tista' intervjeni fil-proibizzjoni ta' ċerta prodotti finanzjari li jistgħu jiġu kużati bħala tossiċi għas-suq u nittama li nixina nirrikonoxxu dan Nixtieq ukoll inqajjem punt importanti marbut mal-ewwel MIFI u test marbut hawnhekk. Meta wieħed jara l-ewwel direttiva tas-suq, aħna konna qed tassew imħazbin dwar kwestjoni għal pariri għall-investimenti żgħar meta jkunu qegħdin isiru dawn it-transazzjonijiet kif isiru dawn il-pariri, l ta' pariri għadam mix xara bizzejt. Unaħtiġu nċarawa sabiex nizguraw illi kullħat ikun xie jkun it-tħol taħħom ikollhom aċċess għal dawn loti ta' pariri b'mod trasparenti b-kondizjonijiet illi jippermettu l-om jirċivu pariri s-siju għall-investimenti taħħom. Grazie. Grazzi, tassew, ħadda xej fit-tul, issa nixtieq nagħti l-kelma lill l-Onorevoli Sharon Bowles, jek joġbok, fisem l għalde Grazzi tassew. Meta lażlet ikunu l-aktar siguri jew ikunu tajbin, aħna rridu nażlu dak li hu sigur. Fuq il-quality derivatives u l-spekulazzjoni dwar l-ikel saret ħafna pubbliċità. Allura l-amministrazzjoni għaw isflessibli għawnek, jinaq ma kelli problemi bil-kunċett ta' limiti fissi sa' kem f'emerġenzi dawn ikunu jistgħu jsiru aktar rigorużi jekk ikun hemm diffikultajiet jew jiġu varjati jekk pożizzjoni kbira u jew wiesa fis-suq tiġi salvata. Xi darba nfakkarkom mill-ġdid aħna jkollna tranzazzjonijiet u mapping real time u anke integrazzjoni aħjar tad data mingħajr ma' din taħli ħafna effiċenza ta' rizorsi għax tippermetti u kol monitoraċ aktar wisa f'żoni kruċjali bħal spekulazzjoni tal-ikel. U għalek jiena qed infittex li jkunem sinċerità u liċenzjar u anki fil-livelli u fit-teknoloġija u jiddispjaċini li ma sarx biżejjed dan ir-rapport Sar xogħol tajjeb fu l protezzjoni tal-konsumatur u anke fiċ-ċejna li wieħed jara li jagħti konsulenza l-investituri, iċ-ċittadini li jaġġu assigurati li huma tirċivu l-aħjar pariri għalihom u mhux li jintafsu f'direzzjoni għal ġi tal-dak li qed jagħtu l-konsulenza. Mbagħad irid ikun hemm proibizzjoni totali. Bekk nistgħu nimxu l-qudiem. Grazzi tassew Nati l-kelma issa għal-minuta l-Onorevoli Soso Wagner, l-Indipendenti. Grazzi tas-sew, sur President. Jina u kon nishtiq nifraħ li rapporter u li l-kollegi l-oħra hu li ħadmu ħafna bisħiħ fuq dan il-rapport. Il-krizi finanzjarja ħolqot sistema dejjem aktar komplessa ta' sigurtajiet bl-użu ta' derivattivi u anki kummerċ barra il- zoni daqshekk magħrufa u issa qed nitkellmu fuq profitti enormi. Għalhekk importanti li ngarantixxu suq trasparenti. Aħna rridu nassikuraw li l-prezzijiet ikunu fasla b'mod adegwat u li jkun hemm kontenut ta' veru fil-prodotti li qegħdin jiġu kkummerċjati. Però importanti wkoll li l-investituri jifmu l-informazzjoni li huma konxi u jafu sabiex bekk ma jkunu jistaw jagħtu konsens informat għal riskju li qed jieħdu. It-trasparenza hija vitali minħabba il-komplessitajiet tal-prodotti għalhekk dan huwa importanti xirdu nissikuraw li ċittadini mux x'qegħdin jagħmlu. Grazzi. Issa nati l-kelma għal żewġ minuti lill onorevoli Balz jekk jogħġbok. Grazzi tas sur President Is-Sur Verber għamel xogħol eċċellenti ma kien xogħol faċu nixtieq nifraħlu minn qalbi għal dan is-suċċess. Jiena naħseb li direttiva tal-MIFID hija ġebla ta' xewka għal dik li s-swieq finanzjarji Ewropej u regolament marbut ma' swieq finanzjarji. Ir-rikas ta' direttiva tal-MIFID irnexxila tagħti il-Parlament Ewropew l-opportunità biex jiddefinixxi l-linja ċara tiegħu innaqsu kol riskju sistematiku, niproteġu l-investituri u anki insaħħu iċ-ċertezza legali. Lezma ser kabbar l-influenza tagħha l iswiq finanzjari ser ikunu aktar siguri bħala riżultat ta' dan. Il-vota li kon fuq il-konsulenza għall-investituri kienet pjuttost ċara Is-sitwazzjoni fl-Ewropa hija differenti, tvarja u il- hemm ċertu miżati, hemm ċertu inducements, da kollu għandu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tiegħu. Però ma naħsibx li tkun ta' għajnuna li noqogħdu nipparagunaw anki niġġudikaw. Dak li xtaq jagħmel il-Kumitat Ekonomiku kien li jkun hemm trasparenza u sinċerità aktar milli noqogħdu nipprojbixxu ċertu affarijiet sistema dajfa mhix dik li hija neċessarja jew l-ħajja sistema. U għalhekk forsi hemm għandu ideja differenti fuq dan ir-rigward. Hemm ukoll ambitu wies anki fil-qasam tal-edukazzjoni u taħriġ naħseb aħna nistgħu nipproteġi l-investituri billi ninformawhom u nedukawhom l-ewwel qabel kollox Minuta u nofs issa għall honorable McCarthy. Grazzi tassew jena nixin ringrazzi l-Onorevoli Ferber u Shadow Rapporter ta' sabiex għamlu titib sostanzjali u innovativ lil dan il-rapport. Per nixin nixħat l-attenzjoni f'din il-design sekonda li għandi f'żewġ setturi zar, ma setturi li ċittadini għedin jitolbu aktar passi il-qoddim fej diġa jeżistu kompromessi fuq il-ħarsin tal-investitur l commodities Il-konsumaturi ħafna drabi kienu il-vitmi minħabba ta' l-inċentiv li nsibu fil-din il-sistema ta' inducement li wieħed iħallas l-aktar miżata għolja u ma jkunx fl-interess tal-investitur jew tal-klient studji mill-Istitut tal-Ġermanja juri li din l-informazzjoni u trasparenza ma taħdimx u l-evidenza turi li l-konsumaturi ma mandonx fiduċja fil din il-konsulenza indipendenti. Allura l proibizjoni hija l-unika soluzzjoni għal dal-konflitt ta' interess u para protezzjoni wkoll l investitur L-Olanda, l-Finlandja, l-Belġu u oħrajn jajdu li mux il-proibizzjoni mux ħati proteġi l-konsumaturi, pero din lazla qed tħeġġeġ membri oħra tal-Parlament tar renju Unit biex jintroduċu din il-proibizzjoni fissam il-gvern tal-gvern laburista. Pero aħna nifġtiqu li din il-ben, din il-proibizzjoni toħroġ. Eja intemmu din is-sitwazzjoni u dawn ix fejn il-prassi anki fil-qarn tal-Afrika u fejn il-programm tal-ikel ħallas 15 miljun mill-Aġenzija tal-ġnus maquda sabiex tipprova titma lill-aktar persuni foqra fid-dinja. Dinja xaġa immorali, inġusta u rridu ikunem, rridu namenda u l-amenda numru 3. Dziękuję bardzo. Teraz półtorej dla pani... Grazzi sa minuta u nofs għall-onorevoli Gular. Grazzi tassew, Signor President, Kummissarju. Fil-qosor jina nishtiq najt li aħna qegħdin naħdmu fl-imkien tajjeb kemm mal-Kunsil kif ukoll mal-Kummissjoni fuq suġġett diffiċli u nirixtieq ringrazzja lil rapporter li xedu rapporter li kwestjoni diffiċli u rridu nkunu demagoġiċi hawnhekk. Ċittadini taħarsu lejna biex jarawx qegħdin nagħmlu biex nirranġaw is-suq finanzjarju ma mistgħux jifmu kemm jieħu xogħol dan kollu. U ma nistawx nimmaġinaw li mal luma l għada ħna nistaw ikonna baketta maġika unsolvu kull problema, pero jiena naħseb li dak li għandu għasama l aspetti ta' trasparenza, regolamentazzjoni aħjar, aħna tajab li nżommu għal dak li ju dritti tal-konsumaturi u anki nipruvaw naslu għal konsens bejn il-gruppi politiċi, tajab li kunem protezzjoni u kol, għall-SMEs għal kreditu dawn l-SMEs ridu jiġu protetti u kol għatfadin ħafna xogħol namlu kummissarju. Jien naħseb li aħna ksibna ammont tajjeb ta' xogħol, però nista' ngħid jiena wkoll kuntenta li l edita ta' supervizjoni ħadmu l-kol flimkien sabiex waqfu mill-ġdid f'dan il-qasam Seri ikollhom aktar ukoll setat iktar fidejhom. Grazzi, issa żewġ minuti għall-Onorevoli Mann. Il-direttiva, tini direttiva tal-MIFID, komissarju Barni, hija verament xi ħaġa li tiswa ħafna fis-swieq finanzjarja għalhekk l-operaturi iżommu konformi mar regoli għanna bżonn però supervizjoni għalhekk ir-rapport eċċellenti mill-Onorevoli Verber jitlob għal aktar protezzjoni għall-investitur aħna rridu nevitaw sitwazzjonijiet fejn hemm pariri dajfa ħafna li jippermettu riskju kbir għal konsumatur. Għalek blaħjar informazzjoni ma jkunu jistaw jazlu laħjar strategija l-investiment u importanti li nitċarraw il-fatturi ta' riski mill-qoddim. Il-kummerċ, frekwenza olja għandu bżonnu kol regoli fissi minnar transazzjonijiet ġenwini, ovvjament ma jistax ikollna l-affarijiet ċari, l-ideja ta' validità ta' 500 millisekonda jisiru investimenti jista' jkun hemm ukoll kanċellazzjoni ta' ordni jew inkella li dawn ikunu naqsa għal valur minimu. Jekk aħna nitkellmu dwar kanċellazzjoni sabiex nixprunaw il-prezzijiet dan huwa aspett ħażin u l-kummerċjant għandu jitressa qudiem il-ġustizzja. Irrid ikun hemm ukoll limiti għal pożizzjoni li jistgħu jtiedu fil-commodities. Dan bekk elimina ammont ta' spekulazzjoni fuq il-commodities, ovvjament għandna bżonnhom il-commodities sabiex nipprovdu l-aħjar riżorsi għall-industrija tagħna, però dak li ma rridux u ma rridu blebda mod u li noqogħdu nispekulaw il-prezzijiet u għalek nafsu il-prezzijiet tal-komoditajiz aktar il-fuq, allura rridu nistabilixxu verament il-linja fejni. Grazzi tassew, nati l-kelma l-minuta l-Onorevoli Kutas. Grazzi tassew, Sur President. Il-grupp ta' Jek de la Rosier kienu tkellmu fuq l-implementazzjoni rigoruża ta' sistema finanzjarja. Dan il-kompromess ta' bilħa huwa pass importanti għal aktar trasparenza f'dak li ju kummerċa frekwenza għolja u anki li nippruvaw noqogħdu lura mill-komoditajiet tal-spekulazzjoni tal-komoditajiet tal-ikel atti spekulattivi waslu biex il-prezzijiet tal-ikel ehm, sparaw il-fuq fil-passat l-organizzazzjoni tal-ikel u organizzazzjoni toħra marbuta tal-ġnus maquda eh, tkellmu fuq il-effetti negattivi ta' din it-tip ta' nġiba fuq il-volatilità tal-prezzijiet fl-aspett tal-ikel il-kummerċ ta' frekwenza għolja ta' bilħaq huwa wis komuni fis-swieq finanzjari u anki wasal għal ħafna dan fuq l-ekonomija Ewropea. Jien nappoġġa rapport li tiwassal għal aktar trasparenza fis-swieq finanzjari. Grazzi tas-sew nagħti l-kelma l-Onorevoli Langen għal sewġ minuti. Grazzi tas-sew Sur President. Jiena rarament ikolli opportunità hawnhekk fil-Parlament biex inkun nista' mod liberu nifraħ ix-xogħol li sar Missur Verber u jiena nixtanajt li ħadem ħafna bisħiħ permess tal fuq il-kompromessi u danu ir-reżultat ta' negozjati li ħadu fit-tul u verament nixtieq nifraħlu minn qalbi. Pro hemm tliet punti li nixtieq nqajjem. L-ewwel net nixtieq nitkellem dwar il-kwistjoni li għandha x'taqsam ma' limiti ta' pożizzjonijiet. Il-position limits. Is-soluzzjoni li instabet li n-nisa għadhom qegħdin eh, jirreżistu L-ideja ta' dan kollu kien li ma nitfawx dak kollu li diġa ħlaqna. Aħna ridna nissikuraw li jekk insolvu l-affarijiet il-mod kif eh, issuġġerixxa sur Verber rigward eh, l-spekulazzjoni fuq l-ikel naħseb dan hu l-aħjar approċċ. fuq il-kwistjoni ta' proibizzjoni fuq il- Il-Commission Inducements jiena naħseb li din tista' tbidel sitwazzjoni fi suq moħt konsiderevoli. Nipreferi kieku l-istati membri jiġu permessi li kolom diskrezzjoni hawnhekk għax hawnhekk jeżistu sistemi differenti fi dan l-istati membri. Aħna forsi nistgħu ngħidu li nħossuna namħazba, però nasab temorru wisq li l nissuġġerixxu projbizzjoni dan għaliex jista' jkollu implikazzjoni li aħna mhux qed inqisu bħalissa. hemm ukoll ħafna nies li qegħdin kontra kompromessi ieħor rigward il-kummerċ ta' frekwenza għolja, però aħna rridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan kella sistemi tal-computers u anki teknoloġija avvanzata se tkun tista' timmonipula swieq finanzjarji aktar mill qegħdin jagħmlu hekk illum għalhekk rridu naħdmu kemm jista' jkun aktar fuq dan il-punt. Ma kienx possibbli fih dan ir-regolament mifid? pero forsi fil-negozjati li misaħna nkunu nistaw naħdmu fl-imkien ma' rapporter fuq dan il-punt sabiex nikzbu xi ħaġa. Grazzi tassew issa l żewġ minuti nagħti għandna blue card jgħid il-President. Għandna mistoqsija Sur Langen. Sur Langen taċċetta din mistoqsija jekk jogħġbok mela. Sur Langen, inti konxi tal-fat li il-kompromess hekk kif sfortunatament mhux ser wasal bidla għal bidla. Hawnhekk qed nitkellmu dwar xi ħaġa li hija simili għal regolament tal-mifid L-unika ħaġa li qed inbidlu hija l-kwistjoni ta' konsolenza u eh, kapaċità ta' indipendenza fejn bat il-projbizzjoni qed tiġi infitxa allura konsulenza ser tibqa' tingħata hekk kif kienet tingħata qabel. Il-kritika tal tal-rapport ta' Sur Verber ili aħna qed nagħmlu ħażin qed nikkritikaw dan ir-rapport. Le, jien ma kontx qed nikkritika lill-Onorevli Verber. Il-partit tal-ħodor donna ma kinux eh, lesti li jaċċettaw dan ir-rapport għaliex intom għandkom it-talbit massimi Dak li stajna nikdbu l-istati membri jew jistaw l-istati membri assikuraw il-konsulenza l-investitur jew inkella li din il-konsulenza tiġi projbita? Jina kiku din l-opinjoni din, din il-opinjoni nsaqsu għal l-istati membri. Għaxin qed timponi xi ħaġa fuq l-istati membri sabiex tassikura li jkun hemm projbizzjoni fuq il-konsulenza. Issa għalfejn il-parti tal-ħodor merdux jablu ma nistax nifhem jiena mhux qed eh, nikkritika lil-Sur Verber ma nikkritika lill-parti tal-ħodor għaliex qegħdin jgħidu aktar milli jifilħu. Grazzi tassew, nagħti l-kelma l-Onorevoli Winkler. Grazzi tassew, Sur President, eżis kollegi. l-isma li tilfu l-valur taħħom ftit eh, sekondu, sekondu dollar, dollari li tilfu l-valur tagħhom xi ħaġa li jinsibuha fil-fizzjoni ma hija realtà tal-lum. Aħna qas aħna kapaċi li nlaħqu mal-ħin u id-dannu li jsir fuq l-ekonomija huwa immens. Jekk aħna lek nistgħu nagħmlu bidlit tajp li nagħmluh. Iċ-ċittadini d-dar bħali qegħdin isaqsu u jaraw xini xinma l-possibiltajiet pozittivi ekonomiċi dwar dan kollu. Aħna rridu Jikkontrollaw dawn l izvilupp kemm jista' jkun. U dak kien ir-raġunament għal eh, din id-direttiva għalhekk il-proposta ta' likon biex ikun hemm oqsfa minimi ta' żminijiet u anki li kunem tip ta' circuit breakers u anki l-possibilità għal sospensjoni ta' kummerċ fost l-Unjoni Ewropea dan jista' jsalva l-akbar dannu li jista' jsir l-ekonomija Ewropea. Aħna mhux qegħdin niverifikaw biss il-kummerċ ta' frekwenza għolja ma tnik proteġu wkoll l-investituri żgħar. Għanna l-idea li l-konsulenza l-investituri in-nies fil-fatt kienu qed jixtru prodotti li jgħinu aktar l konsulent milli l-investitur. Allura irid ikun aktar trasparenza. l klient irid ikun informat mod trasparenti anki dwar jekk hemmx miżata jew inducement li huwa hija marbuta magħha. Għalhekk il-klijent irid jifhem ukoll l-ispess kollha involuti u kun informat dwar l-ispettru sħiħ ta' prodotti li jeżistu. Prodotti ġodda u odma għandhom jiġu verifikati sabiex dawn naraw li kolom interess għal konsumatur. U din twassalna l-kwistjoni tal-Kummissjoni. Il-Kumitat tal ikonet qed jgħid li l-Kummissjoni tista' tiġi biss permessa dejjem jekk huma jagħtu l-informazzjoni tagħhom lill-klijent l-istati membri saw jaraw jekk għandhom eh, jekk hemmx proibizzjoni ġifri din m'għandix għalfejn tiġi regolata fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew, issa nistgħu nibdew il-proċedura taħt il-KGDI. Żewġ membri talbu biex jitkellmu. L-Onorevoli Elena Baġesku, jekk jogħġbok. Sur President, il- kriżi ekonomika u finanzjarja u rrit idjufijiet fil-ħidma ta' sbiq finanzjarji. Jider ċar li hemm bżonn bżon biex nħarsu il- Qafas finanzjar nixin nisħalek li qafas globali meħtieġa sabiex niggarantixxu aktar kwalità fil-ħidmiet ta' suq finanzjarji il-varjetà ta' servizzi u anka strumenti kibru u twessa u aktar investituri qed jinvolvu ruħu f'dan it-tip ta' swieq. Jina lek naħseb li dan u l-mod kif nistgħu nissikuraw li sistemi finanzjarji jibqaw effiċjenti. Transazzjonijiet għalhekk għandhom isiru b'mod regolat u f'swieq regolati u dawn għandhom ikunu trasparenti u tranzazzjonijiet kollha għandhom ikunu koperti. Sinadelfe, kalox to vima tisinadelfe kiri. Grazzi tassew. Onorevoli Zuber. enfaticamente sobre aspectos parciais da regulação financeira. Grazie. Dona Ana, problema kif dan l-element tal- ċerta prodotti partikolari dan l-approċ, jirrispetta l-approċ li tra tal-Kommissjoni meta fl-2008 u kella tammetti it-tmim tal-prodotti derivati tagħha stess. Iġita kontra l-spekulazzjoni finanzjarja ma tistax timxi b'mod parzjali għalija il għaliex ikun ferm iżjed ġost li tiġġed kontra l-spekulazzjoni kollha u mhux parti biss il-forma kif ukoll il-kontenut ta' din l-attività ejja ma nattux, ejja ma naħbux, ejja ma nħassrux dak li huwa essenzjali. Irid ikun kontroll reali ta' stata politika fuq il-ħajja finanzjarja ma din nitkellmu dwar zrara zaħira f'mekkanizmu il-ħajibqa jaħdem xorti dak tal-OTC. Lord to Commissioner Michel Barnier. Komissarju Barnier. Grazzi, President. Jina nishtiq nitkellem, nirrispondi l-Onorevoli Zuber. Irridu, irridu kollok naqra oġġettività, Onorevoli Zuber. Smajna ħafna tweġibiet naħa tal-Parlament, mill... Le, anzi, maħniex qed nisimgħu tweġibiet żar minant il kummissjoni il-Parlament aħna qegħdin inħarsu lejn kull settur partikolari u din hija xi ħaġa li jiena nagħmluha għas-sentej u nofs li jiena ili fortunat biżejjed illi kont kommissarju jiena kont jiena qed naħdem magħkom biex aħna niksbu u fil-fatt aħna għanna 28 dokument u dawn huma affarijiet li inti tista' turi liċ-ċittadini tiegħek għandek provi ċari li aħna qegħdin netalmu mill-kriżi li għaw mux aħna bis pal komissjoni qed nagħmlu l-ħidma tagħna ma anka intom hawnhekk għandek raġun li tħossok gburija anka rigward il xol li qed isir mill-Parlament. Anka fil-kontest tal-kriżi, iċ-ċittadini jistennew illi aħna inwaslu dawn is-swieq li hemm bżonn huwa veru aħna rridu inwaslu dak li tajjeb għall-ekonomija. U hemm bżonn li nagħmlu dan għal 15-20 sena għaliex qed ngħid dan. Għaliex dan mhux kont xi kontribut żgħir li mhux ħajamel differenza. Onorevoli Gula, fost oħrajn kollha semmiet l-ekonomija reali U l-proposta tiegħi hija waħda b'saħħitha anke fejn jidħlu l-SMEs u l-ekonomija reali aħna rridu swieq li huma effiċenti li jiprovdu l-finanzjar ukoll biex nevitaw id-diffikultajiet ukoll li smajna dwarhom fir-Rumanija dwar it-trasparenza anke l-ħarsien tal-investituri. Fl-istess ħin però qegħdin naddottaw miżuri speċifiċi biex l-SMEs ikollhom aċċess għal dawn is-swieq finanzjarji. Sinjuri, infakkarkom li l-ekonomija Ewropea tkopri 75% tal-banek u eh, l-25 l-oħra tal-kumpaniji. tas swieq finanzjarji u dan huwa post mill-Istati Uniti. Qed nitkellmu fuq ħafna inqas SMEs, ġifiri, mbagħad aħna din nitkellmu wkoll fuq miżuri iktar speċifiċi biex dawn l-SMEs ikollhom aċċess għas-suq. Aħna kalkolajna l-eżenzjonijiet b'mod kaut ħafna u b'mod partikolari għal l-investimenti industrijali. Naħseb din kienet ħaġa li għal ukoll onorevoli Lengen. Aħna ser nkunu qed nagħmlu dan ukoll permezz tal-regolament tal-banek. Onorevoli Kelbis? Temma klawżola li hemm fid-dokument hija ħaġa importanti li jridu niftakruha f'ħafna mid-dokumenti li qegħdin ngħaddu. Jiena dejjem nitkellem fuq klawżola bħal din ta' reviżjoni. Intom stess semmejtu Is-swieq finanzjarji huma effettivi ħafna, jużaw teknoloġija, hemm ħafna immaġinazzjoni hemmhekk ukoll, però jkun hemm l-isfruttar ukoll fir-regolamenti fejn ikun hemm il-loopholes. Huma jisom dejjem pass qabilna, pass qabel politikanti, u għalhekk huwa li għandna bżonn dawn it-tip ta' klawżoli ta' reviżjoni li intom semmejtu wkoll biex inkunu nistgħu nagħmlu riviżjoni tad-dokumenti tagħna sa fl-aħħar. Nixtieq insemmi punt importanti jiena kont il-Ministru tal-Agrikoltura ġewwa Franza. Ravoli Swinburne ukoll semmit dan l-użu ta' swieq finanzjarji fil-qasam u fil-konfront tal-agrikoltura. Fil-fatt rajna ħafna zieda ta' f'dawn is-swieq u iktar volatilità u iktar riskju ta' spekulazzjoni. Onorevoli McCarthy, Onorevoli Schmidt, Onorevoli Langen, Onorevoli men fost oħrajn li l-kom li jiena noppaġġa il-proposti illi intom tajtu l-appoċ ta'kom għal-jom u ngħid lil-Gigot eh, li il-proposti tal-Komissjoni dejjem jistgħu jkunu imtejba, imlaħma. Jina proattiv, jina ambizzjuż fil-ħidma tiegħi, però m'għandix it-tweġibiet kollha. Skal smajt ukoll il dawk li jagħmlu lobbying sa punt, però Il-Parlament wassal ħafna titjib fuq bosta dokumenti u dan huwa appuntu il-każ meta nitkellmu fuq il-pożizzjoni tal-limiti fis-swieq tal-komoditajiet. Meta nitkellmu fuq il-kommerċ ta' frekwenza għolja, iva hemm bżonn li konna affas importanti aħna mhux qed nagħmlu projbizzjoni ta' dan u reveli gerbil għandek raġun. Importanti meta nitkellmu fuq il-prezz, però irid ikun hemm xi tip ta' regoli, irid ikun hemm affas, irridu nevitaw li jkun hemm l-abbużi u din hija xi ħaġa li aħna ser nipproponu. Ew niftakru dak li sar f'Mejju tal-2010 dak li ġara f'Mejju tal-2010 fl-Istati Uniti sentej wara laqas nifmu sewwa sew x'ġara. Prinċipju importanti ta' responsabilità li qed nitkellmu dwaru rridu naraw jekk il-klawżola tal-reviżjoni biżejjed il-kelliema tagħkom fil-fatt Honorable Bowles, għajmet dan il-punt intom edin targumentaw biex ikunaw ħafna restrizzjonijiet fuq il-pożizzjoni tal-limiti, ħafna mill-imsieħba tal-G20 u rew l-istess impen inkluż l-Istati Uniti. Ngħidilkom, sinjuri, li il-Komitat Internazzjonali anka ta' regolaturi ta' swieq finanzjarji huma qalu f'rapporti li aħna rridu nagħmlu l-istess ħaġa. Dan kollu President. Nixtieq nwieġeb xi mistoqsijiet, Onorevoli Schmidt, Onorevoli Bautz, Onorevoli Wagner, Onorevoli Perez, staqsew dwar il-Kommissjoni. Aħna approvajna illi nilħu bilanċ Hemm bżonn illi nipprojbixxu ikun hemm neċessarju meta nitkellmu fuq il-ġestjoni indipendenti u tal-portfolios. U f'dawn il-każijiet meta ikun hemm dak li qed jipprovdi il-prodott. Għawek provajna nsibu dan il-bilanċ jekk ikun xem per eżempju il-parir indipendenti l investituri kun qed jistenna. Ġifieri senjuri intom tistgħu tifmu jekk forsi jkun hemm proibizzjoni bħal din tista' twassal għal tibdil fis-suq u għalhekk aħna dejjem inħallu eh, l-opportunità biex investituri jfittxu parir indipendenti jekk iridu. Nfakkarkom li fl-istess ħin aħna saħħaħna u simplifikajna informazzjoni illi l-investituri jistaw jirġievu fuq bażi individwali. Onorevoli Helmer? enfasizza l-importanti tal-belt, eh, l-importanza, skużawni, tal-belt ta' Londra. Naħseb li il-fat li għanna post daqsek importanti għal-kummerċ fl-Europa mux, mux importanti biss għal-Renju Uniti manka l-Europa kollha ġifiri ma nafx għalfejn li nipromovu trasparenza u swieq tajbin tista' tkun ikkonsidrata bħala offiża lil belt ta' Londra u fil huwa dan li nixtqu nagħmlu permezz tal-MIFID din hija ħaġa li ma nistax nifhem jiena jiena dawk li jirrepreżentaw Londra dejjem jiena taw l-appoġġ tagħna anke dak il-ħidma tagħna li qegħdin nagħmlu f'dan il-qasam biex ikollna trasparenza fis-swieq. Onorevoli Herbert, forsi tista' tikkontradixxini jew tikkorreġini jekk jiena sejjer żball, inti semmejt il-liberalizmu. Però Adam Smith kien dak li jaħseb b'mod liberali ħafna huwa kien jgħid ma m'hemmx swieq mingħajr regoli. M'hemmx swieq mingħajr regoli. Mingħajr morali għal dawk kollha illi jipparteċipaw f'dawn is suqa għalhekk li aħna qegħdin nippruvaw nitalmu lezzjonijiet li hemm bżonn nitalmu mill-kriżi. Onorevoli Martin, bħalma qed qegħdin nitalmu l-lezzjonijiet li hemm bżonn nitalmu mill-kriżi. Nieħdu f'konsiderazzjoni wkoll ir-rieda tan-nies illi ma jixtiequx iħallsu l-ispejjeż tal-arbitraġ u anka tazzjonijiet irresponsabbli. Membri tal-Parlament Ewropew għandna bżonn dawn is-swieq finanzjarji, Onorevoli Geller għaletek għandna bżonn swieq trasparenti, sikuri. Forsi nistan naraw naqra dettall ukoll biex naċċertaw ruħna illi ma ħallejniex lakune biex inkunu nivvataw nkunu nistaw nivitaw għabbow su nkunu ċajti li hemm trasparenza fejn hemm bżonna. U traċċabilità din hija xi ħaġa li provajna nagħmlu. Nixtieq nirringrazzja koll għal-ħidma ta' direttiva oħra li għapajti mill-pakket tagħna koll dwar il-penali u koll anka l-reati f'dan il-qasam u għalek biex d aħna din naħdmu għall-ekonomija reali. Aħna naċċertaw ruħna illi issu ikunu jirriflettu din l-ekonomija u jaqduha kun hemm rekwiziti neċessarji l-fondi tal-pensjonijiet idu dejjem inżommu f'moħna anka l-investimenti fuq meta ta' żmien dejjemi. U għalhekk li permezz ta' Green Paper jiena ser niftaħ dibattitu ġdid biex mhux biss ma nippenalizzawx imma inkomplu inrawmu. U għalhekk jiena noppoġġa ir-rapport għan nitkellmu fuq edukazzjoni finanzjarja, punti importanti ħafna li aħna żgur se nippruvaw neżaminaw iktar mill-qrib. Intom il-koll irringrazzajtu r-rapporter l-Onorevoli Ferber u dak il-lietu fil-fatwa ġustifikat. Jina naħseb illi Il-ridma tiegħu importanti ħafna għal qafas tagħna u nittama illi jiena xina nkomplu nirraffinaw fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna. Sa nixtieq nagħti l-kelma żewġ minuti lir-rapporter. Kollegi, jiena se nitkellem fil-qosor ħafna. Jina kontent ħafna li għandi l-appoċ ta' kolħat mish luk estrem sal-lemin estrem ja xaġa tajba xider li għaw Ksibt kompromess, aħna għadin nitkellmu fuq regolament regoli għaswi finanzjarji, xtip ta' suq jista' jkunem li fih jista' jkunem il-kommerċ. Meta nitkellmu fuq prodotti finanzjarji dejjem hemm eh, riskju marbut bil-fors. Jekk intom tasbu li dan huwa xi dnub jew xi ħażina, mintom ħad tkunu kontenti blebda ebda regolament, għat ma jkun hemm regolament tajjeb biżdejjed, però mhux hekk qegħdin ngħidu, mhux dak li qed nippruvaw nagħmlu, aħna qed nippruvaw li meta jkun hemm kummerċ ta' prodotti finanzjarji dan iseħħ fuq su li jkun regolat. U il-kummerċ huwa sabx ikun hemm valur miżjud għall-ekonomija. Qabel 2008 l-iswiq finanzjari kellhom ħajja tagħhom individwali kien hemm divorzju bejn dawn il um, iswiq u l-kumplament tal-ekonomija u r-riżultati ma tantx kienu sbieħ. Jina nishtiq nirringrazzja li xadu rapportis kolla li jitaw il-kontribut taħom għal dawn il-rapporti u f'dawn il-xur li ġejjin hemm bżonn li niddiskutu poġġu bil-qeda mal-Kunsill u nippruvaw niksbu riżultat tajjeb nittama li dan l-ispirtu kooperattiv ta' dawn l-aħħar 12-il xar jibqa' dej. Grazzi President. Grazzi ħafna, Onorevoli Ferber dan jikonkludi id-dibattitu u għalek il-vot Isira da fil-11 nofs ta' filgħodu. Il-punt il-limis